Jitun nistaw issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq il l-aġenda dritti tal-bniedem u teknoloġija fil-pajjiżi terzi, Sinjura Xaake, rapporter. Ejwa, e, e, e, il-teknoloġija taħdem. Grazzi President, Viċi President, kollegi u anki shadows Jena oġbuni ħafna diskussjonijiet u kooperazzjoni fuq dan ir-rapport fuq it-teknoloġija u dritti tal-bnedem. Nishtiqni ringrazzja l nis kollha fid-dinja kollha illi eh, batu anki suġġerimenti tagħhom anki online u u se nivvotaw, ġa votajna fil-komitat u għada se nivvotaw għawnek fil-plenarja. Eh, e li sviluppi teknoloġiċi għandhom impatt kbir fuq il-ħajja tal-bnedmin l-aċċess għall-informazzjoni, libertà tal- tal-assoċjazzjoni u anki, anki eh, eh, aħbarijiet fuq fuq l-abużi ta' drittijiet tal-bniedem, dana kollox fil eh, fuq l-internet. Dawn huma kollha li huma bbażati fuq it-teknoloġija biex jżommu n-nies fil- fil-pożizzjonijiet tagħhom. Imma s-sistemi teknoloġiċi jistgħu jiġu użati ħażin anki bħala ksur tal-drittijiet tal-bniedem, ċensura, Eh, traċċar ta' individwi, eh, interċezzjonijiet u affarijiet oħra. Għal daqstant barra li speċifiċi eh, teknoloġiċi, il-kuntest illi l-ICTs jiġu użati jiddeterminaw jekk dawn l-istrumenti se javanzaw se jkunux favur ġifiri jew nkella timxux kontra drittijiet tal-bnedem Dawn e, l-aspetti kontestuali jridu jiġu evalwati b'mod attent fil-politika tal-Unjoni Ewropea. E, anki fuq is-su u dawn it-teknoloġiji jistgħu jagħmlu ħsara kbira kemm għas-sikurtà kif ukoll għad-drittijiet tal-bniedem. U dan ħafna drabi jiġi preżentat bħala problema fals. Is-sikurtà u l-libertà u bekk qed jiġġustifikaw anki l-limitazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fisem is-sikurezza waqt li fil-fatt għandhom jinforzaw lil xulxin u dawn is-sistemi m'għandhomx jiġu użati f'su mingħajr limitazzjonijiet. Il-proliferazzjoni ta' dawn is-sistemi hija inevitabbli ma jkunx hemm eh, awtorità aħna hawnhekk fil-EEAS u fl-istituzzjonijiet ibagħtu biex jipproteġġu il-diplomatiċi u anki l-informazzjoni mill-sistemi u mis-servizzi ta' intelligence, ta' kriminalità, hackers, dawn kollha kemm huma jużaw teknoloġiji di ta' intrużjoni li jużati li huma magħmulin fl-Ewropa. Eh, meta eh, kumpanija taljana per eżempju eh, tibat anki illegalment servizzi fir russja jew ħafna u skandali oħrajn. <clears throat> Imma iktar għar id-difensuri tal-dritti tal-bnedem eh, f'pajjiżi differenti kollha għandhom jiġu protetti mill-politika tal-Unjoni Ewropea eh, b'dawn it-teknoloġiji illi jisiru eh, illi jisiru hawnhekk fl-Ewropa. Għaldaqstant it-teknoloġija għandha tipproteġġi drittijiet tal-bniedem u għandha tuża il-teknoloġiji fil-politika kollha tal-Unjoni Ewropea. U dan ir-rapport E, jgħati rakkomandazzjoni kbira li mandu ikun hemm projbizzjoni fuq it-teknoloġiji ta' kriptoloġija e, u minnaħa l-oħra il-politika tal-Unjoni Ewropea għandha tagħti e, għandha tiforma l-ġurnalisti biex ikollhom bizzejiet arfin u teknoloġija biex jiproteġu li l-om infusom. L-Europa għanda teknoloġija u għandu jkolla l-ambizjoni li tkun fuq u d-dim biex tmexxi teknoloġiji eh, li jistaw eh, imexxu l-qoddim id-drittijiet tal-bnedem. Grazzi. Issa naddu għal-kaċ tijaj, kollegi, issa sen najt li sen jieħu ħamsa, bis, ħamsa, ħames kellima, bis. Eh, Ehm, fil-kaċ di għaj. Allora, għal-minuta, il-sur Polċak, u nishtiqnajt li l-kollegi e, li diġa tkellmu f'dibattiti preċedenti mux dejjem se senatijom il-mikrofonu. Sur Polċak, grazzi, President. Grazzi. Nijin nishtiq nir-ringrazzja eh, tal-li prezentajt dan il-rapporti li huwa importanti ħafna u jisħaq fuq l-affarijiet importanti. Il-kwestjoni għal kemm flus aħna lesti imbijaw il-kuxjenzi tagħna kemm il-kumpaniji jista huma lesti jbijaw il-kuxjenza tagħhom, kumpanija li jagħmlu attivitajiet illi fir-Repubblika Ċeka jew fil unjoni Ewropea huma impensabbli. ir rikwarda jirrikwarda propju kemm wieħed jista' jitrasferixxi drittijiet tal minn f'pajjiżi oħrajn. U jrid ikollna dibattitu importanti ħafna fuq da fl-opinjoni tiegħek hemm ħafna drittijiet tal-bniedem li huma universali u dawn id-drittijiet eh, għandhom valur illi immur li lem il-valuri bħal eh, GDP u l-impigi, ma mux l-idea l-dinja kolla taqbel ma dawn l-idea, turidu nsibu il- u rridu nsibu l-limitazzjoni. Grazzi, il-rapporter, issa sur kaputo għal-minuta. Grazzi, President. Il-proposta ta' è da tisħaq fuq il riski ta' ksur ta' dritti tal-bniedem mill-użu ta' teknoloġiji ġodda u internet. Jider moċċar illi jiena diġa semmejt f'dikjarazzjonijiet eh, bil-miktub illi dan huwa riskju illi huwa propju parti minn din it-teknoloġija. Kaħna ma nagħmlux regolamentazzjoni xierqa se jkun impossibbli nagħmlu kontroll ex post. Eh, anki l-użu, uh, anki għal uh, eh, eh, skop nobli se jpoġġina f'sitwazzjoni iktar vulnerabbli. E, għal dastant il-regolamentazzjoni għanda tinkludi kull aspett, anki l-użu komuni, u ma ridux eh, nħallu barra eh, l-użi kollha. Għal dastant stant jina bżon namlu eh, namlu diskussjoni responsabli ta' l-partit kollha interessati. Grazie. As għal minuta issa Sur Djakovic. Grazie nishtiq nifraħ li sinjura Xake fuq il-rapport u nishtiq najt u koll illi l-internet iva eh, hija opportunità kbira eh, ta' libertà, però dan jfakarni fuq Alfred Nobel illi evvinta dinamite u ħaseb illi se jiġi intużata għal paċi anki jekk wara mbagħad id-dinamite ġi tużata fil-gwerra. Din hija stess situazzjoni illi hemm fl-internet fetħet eh, eh, eh, oqsma ġodda tal-libertà, però jistgħu jiġu użati anki b'reġimi ta' dittatorjat u fl-Unjoni Ewropea fil-fatt hemm anki min qed jagħmel il-flus fuqhom dawn il- teknoloġiji e, fija potenzjal l abużu rridu namlu regolamentazzjoni u dan ir-rapport qed jipproponi kif nistgħu aħna e, nirregolamentaw għaddi. Hautala, Hawtala, President, e, Viċi President tal-Kummissjoni, bla dubju l-ICT hija kwestjoni tal-drittijiet tal-bniedem, hija kemm vantaġġ illi n-nies ikun jistgħu jikkomunikaw Però fl-istess ħin eh, saret eh, trappola għal nis. U sinjora Xake għamlet rapport eccellenti u rridu niddefendu bil-vot. Għanna inkunu lesti narfu illi il-kompliċità ta' ċerti intraprizi anki fil-zona tal-Unjoni Ewropea eh, marret kontra r-reputazzjoni tagħna billi ħolqot ksur eh, Eh, ta' dritti tal-bnidem fl-Iran, fl-Uzbekistan, fil-Belarus eh, u għad nitkellem anki fu eh, providers ta' telekomunikazzjoni u daw inkludu anki Siemens u Nokia. Il-service providers u dawk illi jgħatu networks għandhom jipublikaw rapporti fuq il-kollegamenti, fuq il-rabtiet ma' reġimi oppressivi. Grazzi, sura Arno tal-minuta. Fil-fat, eh, rapport fi ħafna elementi tajba u rridu nodu attenti li nevitaw ċensura mhix neċessarja fuq l-internet. Anki jekk inħoss li danu aħjar li jkun fidejn gvernijiet nazzjonali. Però nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom għal paragrafu 17 Nana irrigwarda il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ et nimponu aħna l-valuri tana occidentali fuq pajjiżi terzi pala kondizjoni ta' kummerċ ma' pajjiżi li għet jizvilupaw. Dina mux bisija inaċċettabli imma etturi anki ehm, eh, li aħna nafu iktar minn dawn il-pajjiżi u nismu xandom jamlu din traskuraw is-sovranità tagħhom u jiena ma nistax eh, napoġġa rapport li fih dan l-atteġġament. Issa il-Kummissarju Timmermans. Grazzi, President, jiena nixtieq nirringrazja l-Sinjura Xake għal da rapport eccellenti. U u fiħu koll l-izvantagġi ta' teknoloġija moderna u ta' dinja tal-ICT. E, fi rapport fih anki kummenti u ideat pertinenti u ta' sfida u rakkomandazzjoni tal-azzjoni Naprezzaw il-talba biex l-Unjoni Ewropea iżid l-isforzi tagħna biex jiżviluppaw il-drittijiet tal-bniedem l-internet u sikurezza u dana nistaw nsibuħ anki fl-istrateġija ta' suq intern adottata reċentement mill-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tipromovi drittijiet tal-bniedem fl-osma kollha. U llum meta wieħed is l-importanza dejjem ikbar tal-ICT fil-ħajja tagħna ta' kuljum l-aċċess għal eh, teknoloġija u għal eh, mobiles il-rabta bejn id-drittijiet tal-bniedem u dawn it-teknoloġiji huma importanti ħafna biex nipromuovu id-demokrazija mad-dinja kollha. Għal daqstant aħna naqblu mal-opinjoni tal-Parlament li l-ICT huma importanti biex ikattru id-drittijiet tal-bniedem. Eh, aħna naqblu koll li ċerti drittijiet tal-bnidem, tal eh, id dritt tal-espressjoni, tal-privatezza, tal-dejta, anke hawnhekk hemm ħafna ksur imħabba eh, ċensura l intercett protezzjoni eh, ta' data personali u dawk b'mod partikolari li jisiru eh, b'mod massa, fuq massa, u mux b'raġunijiet leġittimi. U dana iwasalna għal biex nipromovu l-protezzjoni ta' drittijiet tal-medium. Mżonnatu natu eh, oversight demokratiku biex nkun nistaw eh, anki natu l-possibilità għal eh, servizzi ta' infurzar tal-lidi tal-liġi u dan huwa parti mill-linji gwida tal-libertà ta' espressjoni. U aħna uh, impenjati biex nipromovu dawn il-guidelines fil-relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi. U din hija wkoll waħda mir-raġunijiet li għalija l-Kummissjoni tappoġġa eh, il-ħatra tal-rapporter eh, eh, speċjali eh, fuq il-privatezza. U importanti li risposta tana għal attakki terroristiċi ma jamlux e ma jkollomx impatt negativament negativ fuq il-drittijiet tal bnidem u fuq il-privatezza. E l ta' sikurezza tal-Unjoni Ewropea adottata mill kommissjoni għamlita ċara li kull miżura ta' sikurezza ħatiġi testjata. Uh, L-Unjoni Ewropea Eh, tassisti dak li jiddefendu id-drittijiet tal-bnidem u anki l-ġurnalisti biex jużaw l-ICT ħalli jġildu għal libertà. L-Unjoni Ewropea wkoll eh, attiva fid-difiża tal-pluralizmu u fil-proġetti anke bl-appoġġ tal-Parlament. Il-proġett eh, se jitkellem fuq il-ksur tal-Parlament Eh, tal-libertà tal-medja u fl-istess ħin eh, taħriġ digitali. Ah, L-Unjoni Ewropea wkoll tuża sanzjonijiet f'dawk il-reġuni, f'dawk il-reġimi, eh, per eżempju fis-Sirja, li jużaw l-ICT biex jopprimu il-poplu anki l-esportazzjoni ta' teknoloġiji sensitivi jistaw jiġu użati eh, ħażin, uh, aħna f'Deċembru tas-sena li għaddiet uh, eh, anki għamilna limitazzjonijiet anki fuq is-software ta' intrużjoni. U edin anki nesploraw uh, opzjonijiet biex nestendu kontrolli għall-esportazzjoni fuq il-sorveljanza ċibernetika Ah, li jistaw jiġu użati b'mod ħażin u biksur ta' drittijiet tal-bniedem. Kif tajti, Signora Hake, fir-rapport tagħha, hemm bżonn namlu mainstreaming tal-impatt ta' teknoloġiji fuq il-titjib ta' drittijiet tal-bniedem fil-azzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni u li EIS qegħdin jaħdmu flimkien lejn dan il elan. L-ICT għenu jipromovu libertà globalment u li nżommu l-benefiċi tagħhom hija responsabilità ta' kulħadd. Is-settur privat, is-soċjetà ċivili, il-governijiet, l-organizzazzjonijiet eh, eh, indipendenti u trade unions l-Unjoni Ewropea għal stant eh, hija impenjata biex tipromovi l-aċċess mingħajr impedimenti għall-ICT. Grazzi, Komissarju, dibattitu issa maloq Issa e nivuta għada fuq dan ir-rapport